l-kulħat għax verament ħraqana nkomplu dan id-dibattitu ma' fuq dan il-kwestjoni. Grazzi President. Grazzi ħafna. Il-vot dwar dan se jittieħed għada f'nofsinhar. Il-punt li jmiss fl-aġenda huwa il rapport ta' Sur Fernandez rigward il-Green Paper tal-Kommissjoni dwar il-ġestjoni tal-skart biologiku u r-rapporter jista' jitkellem għal erba' minuti. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju, Onorevoli Membri l-ewwel net, permettu li nirringrazzja l dawk kollha li se jieħdu sejn fid-dibattitu l-lejla u li ħadmu fuq dan ir-rapport biex wassal għalli kunem 55 favur, 3 kontra u lebda astenzjoni. Nishtiq għalek nirrepeti, nirringrazzja il-kulħat għax xol kbir li għamiltu biex wasalna għal dan rizultatek tajjeb. Il-bioskart huwa iktar minn l-40% tal-skart fil-bliet u um qed miljuni ta' tunnellati u jeħtiex niftakru illi dal-skart jistaj jista' jwassal għal dan tant gassijiet illi jiġu fil-atmosfera u għalhekk għandna dawn il-green gas greenhouse emissions fl-industrija u fl-agrikoltura u għalhekk huwa importanti ħafna illi l-iskart bioloġiku jiġi mibdur f'riżorsa u jeħtieġ nużaw il-potenzjal ta' dan il-bioskart kemm jista' jkun. Sissa, disgrazzjatament, dan mhux qed isir. u għalhekk kem ħafna skar biologiku li spiċċa ġol landfills fuħ lawnu lem leġizlazzjoni illi huma differenti skont eh, l-istat membru u jeħtiex narmonizzaw u nkonna sistema komuni biex twassal ħalli kunem ċarezza u streamlining kif nitrattaw dan il-bioskart għalhekk aħna favur li kunem hemm direttiva speċifika dwar l biologiku, l direttiva li tagħti ċerta ċertezza legali il dawk li qed jinvestu f'dan iż-żona kemm fis-settur privatu f'dak pubbliku u naturalment jeħtieġ dejjem nirrispettaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Imma jedrinna li ħaġa importanti ħafna li jkun hemm direttiva eh, speċifika dwar dan is-suġġett. Ukoll fir-rapport insemmu l-ġerarkija tal-iskart. L-iskart u aħjar huwa li qatt ma jisir skart fejn nifsu. Dan huwa importanti ħafna u għal din ir-raġuni jettieġ nassiguraw illi l-iskart tal-ġnien, hemm ħafna skart li mill-ġonna, u kun eh, eżaminata ħjar biex nassiguraw biex naraw illi ma jkunx hemm żieda f'dan il iskart tal-ġonna u koll l-iskart mill-ikel għanna pakketjar, ma spiċaħat, tant ikel li jiġi mormi u għalek jisir skart tal-ikel. U ħafna drabi għalek narmuħ dal-ikel jew ħafna pakketti tal-ikel li trema u dan jisir skart, jgħatix naħsbu dwar dan, għax dak kollu jistajati xor għal kull 10.000 tonnellata ta' eh, skart riċiklat jistaw kon namlu ikonna eh, nħolqu 350 posta xor. Jekk għana nikkonsidraw l skart li tieħed ġol fil allura dak il-posti ta' xogħol ikunu ta' 10 biss għalek meta nitkelmu dwar il-iskar bioloġiku id-nara daqxej il-kompost li jiġi minn dan il- E, bioskart u jeħtieġ konna standards iktar għolja f'dan. Għalek naqblu li kunem il-composting u l istudio dwar il-composting biex jista' jkonna innovazzjoni f'dan il-qasam niddefendu l istrategija tal-2020 għad kabbir sostenibli kabbir sostenibli intelligenti u dawn huma kollha mdaħħla fir-rapport tiegħi, rapport ambizzjuż għaliex aħna nemmnu illi meta ikun hemm il-għażla ftal iskart speċjalment fuq livell lokali, hija ħaġa importanti ħafna u bekk mill-punt di vista ambientali nemnu wkoll illi nistgħu naslu konna ambizjoni imma nkunu kol realistiċi f'dan il-qasam. Grazzi ħafna, issa ngħadu għal catch tiegħi fuq dan il-punt. Alfano Gerling, il-Sinjura Kalinowski se tibda, il-Sur Kalinowski għal-minuta. Grazzi ħafna, President, grazie eh, l-Sur Rapporteur. Jidir li il bioskart mandux ikun problema. Eh, mux ħaġa illi tniġġes l-ambjent jew kollu aspett negattiv l-ekonomija. Nistgħu nużaw dawn il-prodotti bioloġiċi b'mod ġust u xira, nistgħu ikonna enerġija renovabbli, ikonna tkabbir ekonomiku permezz tiegħu u kol nistgħu nwaqfu t tibdil klimatiku permezz ta' riċiklaġġ u naqsu il-degradazzjoni tal- eh, ħamrija tagħna jekk nużaw il-composting b'ċertu mod ġust. Ovvjament jeħtieġ ikonna infrastruttura tajba għax minar din l-infrastruttura ma nistawx naslu u kollek jeħtieġ konna l-inċentivi l-kumpaniji biex jistaw jużaw dawn l-opportunitajiet. Allura jeħtieġ fondi biex bekk ikonna kwalità aħjar ta' ħajja ta' ċittadini tagħna u għalhekk hija ħaġa li tajjeb li nagħmluha. Is-sur kelli għal-minuta. Grazzi, President. Sir Fernandez, nirriġin fraħlu għal rapporti għaw u jidilli mm, hija l-aħjar żmien għalih għaliex fil-fatt l-Unjoni Ewropea ċittadini kollha kemm huma qegħdin bħalissa jirrealizzaw dak li qed jiġri mħabba fit-tibdil fil-klima fid-dinja kollha u kif huma individwalment jistgħu jagħmlu differenza kien domna żmien twil biex inwasslu dal-messaġġ. Imissa nistgħu naraw l iskejjer bħalissa qed ikollhom ikollhom il-bandira ħadra ġifieri jarfu l-ħtieġa ta' dan it-tassim ġust tal-iskart u jistgħu jaraw daqsxejn kif jistgħu jitrattaw dawn il-kwistjoni u r-riċiklaġġ tal-skart. Nistgħu naraw daqsxejn fl-ambjent tal-agrikoltura anke l-bdiewa qed jaraw illi kunem tant ħsara fertilizer eżagġerat u għalek naħseb issa wasalna l-moment biex nejnu l-nis biex jistaw jgħatu l-kontribut tagħhom għall-iżvilupp tal-dawn eh, il-mezzi kollha u kol biex noħol u posti ta' xogħol biex nejnu l-ekonomija. Grazzi ħafna. Is-Sur Bojdi għal minuta. nishti nifra l-Sur Fernandez. Fl-2007 kena rapport ieħor dwar il-gassijiet bioloċi naf tajjeb dwar dan il-sujġet, għax tajt kontribut dak iż-żmien fuq dan, dan jimxu flimkien imkien mal-bioskart u minn dan il punta di vista ma naqbel ma' rapporteur u għatajjeb li niftakru illi il-pjanti u l-annimali eh, jiproduċu dawn il-gassijiet bioloġiċi. U għalek nitlob li il-rapporter jati appoċ għal dan, et nitkelmu dwar il-produzzjoni tal-gas bioloġiku u nitlob illi il-Kommissjoni tħalli fondi apposta biex niproteġu dan il-gassijiet. Is-semmew kol composting u fil-rapport ta' Sur Fernandez nitkelmu dwar il-composting u nitkellmu wkoll dwar il-fatt li l-Kummissjoni Ewropea jeħtieġ tagħti ċertu appoġġ għal composting tal-bioskart dina ikun ħaġa tajba mill-agrikoltura, mill-mezzi ambientali, dawn huma passi importanti li nsaw nieħdu wkoll għall-istati membri ġodda għanna ċerti problemi seri meta nitkellmu dwar il-gassijiet, dwar il-composting, jgħet ix niftakru illi l-istati membri ġodda għandhom u kol il-problemi taħħom biex jissuperaw. Grazzi ħafna, jissessur Olenjek għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President, nishti ninaqat biex nifraħ eh, dinaqat mal-kollegi għal biex nifra l-rapporter hija problema importanti ħafna dwar l-iskart u dwar il segregazzjoni tal-skart mhux biss fil-Polonja ma wkoll fl-Unjoni Ewropea kollha kemm mhux qed nagħmlu biżejjed dwar dan u jekk ma jkonniex dan tassim ġust ma nistgħux nużaw il-bioskart mod ġust. Hemm ħafna possibilitajiet il-ġides semmejna l-installazzjonijiet tal-gassijiet bioloġiċi jgħid nagħtu appoġġ għal dawn l-installazzjonijiet fl-Unjoni Ewropea b'fondi mill-fondi reġjonali imma wkoll jeħtieġ li jkollhom l-appoġġ fuq livelli lokali għaliex jistgħu jipproduċu l-elettriċità u l-enerġija u għalhekk din kun ħaġa aktar ekonomika permezz ta' dan. Issa il-kellim li jmiss għal minuta. Grazzi President. Bla dubju ta' xej, dan il-rapport huwa ħaġa tajba u għalhekk nifraħ il-rapporter laqetna ħafna il-motivazzjoni li rrid insemmi b'mod testwali il-politika tal-ġestjoni għandha xtaqsaf mal tibdil tal-Unjoni Ewropea f'dak li għandu xnaqsam ma' riċiklaġġ tal-iskart. Din għanda tkun ħagġa obbligatorja imma tkun għazla mux biss għal dak li għandu xaqsam mal ambjenti ma' wkoll fuq mill-punta di vista ekonomiku. Bek nistaw nimxu u di fil-Unjoni Ewropea kolla kemmi. Diġak kienem kien eh, eh, direttiva u ninsew illi jiwa dover tagħna illi nagħtu risposti ta' ambizzjoni kbar biex nistgħu nimxu skont il-prinċipju ta' solidarità għanna ċertu uh, importanza biex ikonna differenzjazzjoni tal-iskart u fċerti pajizi diġa waslu għalih dan fl-Istati Uniti u għallura tajjeb li naslu għalih ħana u koll. Grazzi ħafna, il-Sinjura Gerling għal-minuta. Grazzi, nishtiq ukoll nifraħ jien ukoll lill-rapporteur Sur Fernandez. Mara li rajna dan rapport jidrina li huwa rapport li jiġbor fih koll aspetti kollha tal-bioskarts, il-landfill, il-telfin tal-enerġija, il-composting kollu huwa it-tratat u għalhekk jiddispeċin ħafna illi għandi kwistjoni dwar parti minn jiena ntlift dwar il-punt fejn nitkellem dwar ħaġa ta' bil-fors ta' eh, ta' sim tal-iskart. Jina noġġezzjoni għal dan dwar il-prinċipju ta' sussidirita u b'mod speċjali għandi eċċezzjoni għax dana mid-daħħal metodu illi huwa superat bil-teknoloġija eh, iktar avvanzata. Fi klim hija diġà antikwata qabel ma nibdewwa. u għalhekk dina tpoġġi l-Unjoni Ewropea fos fid-dawl l-ar dawl li se kollha għalhekk jiena jidispeċini illi eh, ma naqbilx illi jkun hemm iktar regolamenti, għandu jkun hemm iktar inċentivi pjuttost tar regolamenti u għalhekk jeħtieġ nimxi fuq dik il-linja. Is-Sur Boris semmejt l-ismijiet biex nassigura illi jekk kien hemm xi ħadd li tħalla barra jista' jagħtini indikazzjoni. Issa, nitolbok illi bajt hawn u għalhekk intik permess li titkellem imma nsemmi l-ismijiet imma jekk xi ħadd ma semmix fil-lista meta nagħlaq il-lista allura fisser li ma jistax jitkellem. Is-Sur Boris jista' jitkellem issa. Uprzejmie dziękuję za możliwość zabrania. Grazie ħafna, Sur President, grazzi illi permettejt li nitkellem. Ningrazzja l-rapporter għal dan il-rapport dwar il-bioskart. 30% ta' dan l-iskart jista' jkun tużata għal composting. Jeħtieġ li konna l-infrastruttura adekwata biex ikonna reċiklaċ ta' dan l-iskart. Disgrazzjament ħafna pajjiżi wkoll speċjalment fl-Ewropa tal vat m'għandhomx din l-infrastruttura ta' reċiklaċ u għalhekk jeħtieġ tgħinuhom biex ikollhom din is-sistema naturali biex nittrattaw dan il iskart bioloġiku u jidir li li ħaġa ġusta li nimxu l-qoddim billi nużaw dan l-iskart biex niproduċu l-enerġija. Il-Danimarka huwa kas ċar dwar dan għaliex dawn l-impjanti ġa eh, jeżistu ġo Danimarka u jiġġeneraw l-elettriċità u l-enerġija u bekk qed jintużaw mod tajjeb għall-ambjent u għalhekk hija ħaġa tajjeb li jkunu imsemmija fil-perspettiva finanzjarja ta' snin li ġejjin. Grazzi ħafna. Issa is-Sur Sekovic fisem il-Kummissjoni. Darbohra nixtieq nirringrazzja ir-rapporter Sur Fernandez għal preparazzjoni dan rapport għal bioscard u nixtieq ukoll nixtieq nirringrazzja l-membri kollha tal-Kumitat illi taw il-veduti tagħhom dwar il-kwistjoni għal kontribut li taw għal dan is-suġġetti importanti. Fit-18 ta' Mejju l-Komissjoni adattat il-komunikat dwar il-passi li jmiss dwar il-bioskart fl-Unjoni Ewropea. F'dan il-komunikat għannis miegħu huwa analisi dettaljat tekniċi biex intejbu il-ġestjoni tal-bioskart fl-Unjoni Ewropea f'kull stat membru partikolari. Meta konna nippreparaw dan il-komunikat, is-servizzi tagħna segwew b'attenzjoni kbira id-dibattitu fil-Parlament Ewropew dwar dan is-suġġett u tatini ħafna kuraċ li wasalna għall-istess konklużjoni ġenerali għatem post biex nistaw intejbu il-ġestjoni tal-bioskart u dan it-tirjib jista' ikollu riżultati pozittivi kemm ambjentali u kif ukoll ekonomiċi. U għalhekk dan is-suċċess jistgħu jkun permess li ninforzaw il-leġislazzjoni deżistenti li deżisti diġà biex nistgħu eh, eh, nimxu qudiem speċjalment dak li għandu x'aqsam mal-landfills. Jekk nagħmlu analisi iktar qudiem nistgħu naraw daqsxejn f'kull pajjiż dak li qed jiġru. Differenzi prinċipali tal-approċċ tal-Kommissjoni u dik tal-rapporter għandha x'taqsam mal-kwistjoni ta' direttiva dwar il-bioskart. Skont il-Komissjoni li kunem eh, direttiva ad hoc jiskolla eh, valur limitat ħafna wara li eh, il-leġislazzjoni li ġat eżisti, għalhekk il-Kummissjoni se timxi l qoddim ċerta azzjonijiet biex intejbu l-ġestjoni tal-bioskart bi kriteri għal produzzjoni tal-kompost eh, ta' kwalità għoli ħafna f'dak li għandu xaqsam e, fil-programm tal-skart biex ikun hemm standards minimi fil-trattament tal skart fil-agrikoltura u kol biex nanalizzaw il-possibilità biex indaħlu ċerta targets għal e, ġbir e, separat u kol il-miri sal-2014 biex nistaw naslu għat-talbiet tal-Parlament kif huma fil-Kummissjoni u għalhekk eh, napprezza il-kooperazzjoni tagħkom illi qed toffru f'dan il-qasam. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Kummissarju. Ser nivvuta għadha f'nofsinhar. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda huwa ir-rapport Missur Olenjak dwar l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea reġjun tal-Baħar